għajem dal-punt hawnhekk kif tispeċina tkun għajem dal pont imma bżonn li europa ta' tagħti kassa dawn l affarietu ukoll grazie, sur President.